P. Balgs, dak bekk inkludejna dibattitu dan il-vot ser isir għada fis sitta ta' flaxxija bħall oħrajn. Mela Lex Njuri il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa ir-rapport li tressa Missur sur Baħ id-drittijiet tal-passiġġieri fil-mezzi kollha tat-trasport. Grazzi tassew, Sur President, Kummissarju, kollegi. Il-mobilità hija waħda mill-pilastri bażiċi tas-soċjetà moderna tagħna u matul dawn l-aħħar snin rajna żieda fil-użu kollu ta' trasportazzjoni. Għaxar snin ilu l-Komissjoni ġiet kemm dwar ħtieġa dwar drittijiet uniformi għal passiġġier. Fl-istess waqt aħna għandna sitt regolamenti fuq din kwistjoni partikolari. Perk aħna nħarsu li l-esperjenzi ta' dawn l-aħħar ftit snin insibu li ir-regolamenti sfortunatament qatt għandhom lakuni mhumiex kollha ċari. U għalhekk l-implementazzjoni mhux dejjem kienet konsistenti f'dawk li huma kumpaniji u carriers. Pala rapporter nixtieq nilqa' l-proposta tal-Kummissjoni ġifri biex nadottaw il leġislazzjoni u anki nassikuraw li jkun hemm titjib għal kull tip ta' mezz ta' trasport, anki meta nħarsu l-implementazzjoni fuq livell nazzjonali, ġifri bin l-awtoritajiet nazzjonali biex intejbu dan l-aspett u anki ntejbu li l-passiġġieri jkunu formati dwar drittijiet tagħhom. Dan l-istadju mozzjoni konġunta għal regolament miex lesta, miex xi ħaġa nistgħu nagħmlu issa li m'għandniex biżjed esperjenza f'dak li huma eh, ċertu trasportazzjonijiet, però matul iż-żmien tajb li jkollna regolament li tifrex fuq dawn il-trasport sabiex inħadnu l-intermodalità fit trasport Ġifiri, Dan, dawn kienu s-sejbit tijaj u fil-rapport jina nitlob ukoll ġabra ta' regoli li japplikaw għal l-erba mezzi ta' trasport fil-waqt li nqisu l-karatteristiċi ta' kull mezz ta' trasport. Ma nistgħux ninjuraw dawn il-xejri differenti u l-karatteristiċi differenti għandna bżonn flessibilità, proporzjonalità u jina sab li tajb li niggarantixi dan kollu għal mezzi kollha ta' trasport u anki għal carriers tajb li nħarsu wkoll li tip ta' lini gwida li permettuna li naraw li drittijiet li għandna bħalissa ġifiri li ma jkunx hemm diskriminazzjoni, il-kontratt ta' trasport li għandu jintlaħaq anke l-informazzjoni li normalment tkun aċċessibbli mod faċli, anke li jkun hemm appoġġ meta jinqalgħu problemi li għandhom jiena appoġġ li nitnata mill-ewwel ġifri prinċipji bażiċi m'għandhomx jiddajf. Jekk tippermettuni xi l-opportunità biex nitkellem fuq numru ta' punti li għandhom xi jaqsmu mal-informazzjoni trasparenza dawn mad-drittijiet li jridu jkunu ċara u ċari u aċċessibbli. U nixtieq ukoll nitlob biex ikun hemm aktar appoġġ jew assistenza li tingħata lil passiġġieri ġifiri anki professjonisti mħarġa anke għadok li huma infodex, irid konna ċar e, e, e, informazzjoni ċar anke meta jinqalaw incidenti rridu naraw xista jsir, ma jridx ikun hemm traskuraġi f'dawn l-oqsma l-autoritajiet nazzjonali jridu jkunu kol informati daw ma importanti ħafna f'dan il-qasam, irid ikun hemm xi tip ta' European Data Bank, jrid ikollna network fuq livell Ewropew sabiex nassikuraw li dawn l-entitajiet jinġabru u jkunu effiċenti bħala riżultat ta' dan. Allura tajb li jkun hemm helpline Ewropea, tip ta' clearing house dawn huma kollha eh, neċessarji. Għad għandna problemi kbar dak li huma responsabilta u anki ċirkustanti eċċezzjonali u għanna ċi deċizjonijiet mill-Qorti tal-Ġustizja Ewropew jiena nħoss li dawn id-deċizjonijiet għandhom iservu bħala tip ta' indikatura lina kif aħna nistgħu ninterpretaw ċirkustanzi straordinarji u batem il-kwistjoni wkoll bda persuni b'mobilità nieqsa. U rridu nitkellmu wkoll fuq trasport intermodali. Għandna l-kriżi ekonomika wkoll minħabba din il-krizi kellna l-insolvency, speċjalment tal-kumpaniji, u għalhekk irid ikollna proposti tanġibli minn tal-Kummissjoni sabiex nindirizzaw dil kwistjoni biex nala ippermettuli għal darbohra għamil referenza għall intermodalità u kif din qiegħda tizdiet, naħseb għalhekk irdu niggarantixxu dawn id-drittijiet għall passiġġieri kollha u għall ehm, carriers ukoll, tkun approċċ komuni għal mezzi ta' trasport u l-awtoritajiet rridu nassikuraw li ħna nistgħu nħeġġaw trasport intermodali u dan irid jaħdem ħarir. Għalhekk nixin ringrazzja l-rapporters, il-shadow rapporters, il-kollegi tiegħi l-għajnuna tagħhom l-appoġġ dan l-eżerċizzju u naħseb li huma enuni nagħti aktar sustanza dan ir-rapport, grazzi. Grazzi tassew il rapporters san nistgħu ngħaddu għall proċedura catch di għaj nagħti l-kelma l-Onorevoli Bazescu. Grazzi tassew il-konsiljazzjoni u il-ħarsin tal-dritti tal-passiġġieri nħoss l-applikazzjoni tagħhom tirrappreżenta priorità u għandha tkun kompleta u uniformi sabiex bekk nevitaw li jkun hemm taħwit. Barra minn hekk il-passiġġieri jridu jkunu informati l-ħin kollu rigward id-drittijiet tagħhom u l-informazzjoni għad dispożizzjoni tagħhom ukoll irridu tkun ċara, sempliċi u faċli wieħed jiksibhom Barra minn hekk hemm bżonn li trasparenza titjib f'kull servizzi offerti sabiex bekk neliminaw il-prassi kummerċjali li mhumiex tajbin. Nisħaq il-fatt li l-konsumaturi għandhom dritt għal livell aktar oli ta' protezzjoni u livell uniformi mal rwol tal-awtoritajiet nazzjonali importanti ħafna li jieħdu sib is-sigurtà il-leġiżlazzjoni u l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni marbuta ma' drittijiet tal-bniedem f'kull mezz ta' trasport ser tissaħħaħ il-ċirkolazzjoni libera fuq is intern. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Basescu. Es folgt Herr Kollege. Grazie tassew. Natil kelma l Ferreira. Grazzi tas sur President, id-dibattitu fuq id-drittijiet tal-passiġġieri fuq il-mezzi kollha ta' trasport bu bla dubju ta' importanza kbira. Rapport fija punti importanti bħal informazzjoni tal-passiġġieri, drittijiet tal-minu diżabbli, jew għandu naqas ta' mobilità, però jider li hemm espressjoni li laqas titfaċċa darba fi 15-il paġna fir-rapport u din l-espressjoni servizzi pubbliċi L-ewwel dritt importanti tal-passiġġieri u dritt ta' servizz pubbliku ta' kwalità modern, effiċjenti li jaħdem tajjeb u bi prezzijiet adegwati li huma aċċessibbli għal kulħadd. Għalhekk ma nistgħux ma jistgħux eh, il-servizz mm, pubbliċi jisparixxew bħal pajjiż tiegħi. Eh, dawn is-servizzi qegħdin jisparixxu. Qed ikun hemm ukoll żieda aktar għolja fil-prezzijiet għanti kunem nis jispiċaw għada. Għalix, għalix il-kumpanijiet jiġu privatizzati u dawnet jitteralment eh, jeliminaw eh, servizzi pubbliċi. ċur ma nistawx nitkellmu fuq dan is-suġġett minn ma nsemmu servizzi pubbliċi. Fin dank. Grazie, kollega Ferreira. Is-Sur Banki. Minuta. Köszönöm a szót. Eh, Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq naħtab din l-opportunità biex nifraħ lill kollega tiegħi, l-Onorevoli Baħ, ir-rapporter għal dan il-punt fuq l-aġenda fil-fatt nifraħ l il-qalb. Nabel 100% ma' kliemu irdu nagħmlu dak kollu nistgħu biex niżguraw li hemm informazzjoni ola u trasparenza ola għall passiġġiera neħtiġu trasparenza ola iva. U għapparti dan neħtiġu wkoll nifittxu armonizzazzjoni tar regoli nazzjonali tagħna f'dan il-qasam hemm suġġerimenti mill laqwa fosthom il-European Data Bank din tkun idea mill laqwa Tagħti informazzjoni, informazzjoni li ġana fid-databases nazzjonali tagħna u jkun hemm istim ta' din id-data sabiex dak kollu jintuża fil-livell nazzjonali jiġi wkoll disponibbli fuq il-livell internazzjonali. Punt ġar għajjem u dak marbut ma' turizmu, aħna nixtiequ servizzi pubbliċi aħjar f'dan il-qasam u dan huwa importanti għat-turizmi, l-turizmu l-import. Resetturi importanti ħafna l-Unjoni Ewropea u minn dan il-lat huwa importanti li l-pastruġġiera igawdu minn dawn id-drittijiet fuq livell kum jkunu għala u dawn is-servizzi nataw b'mod trasparenti. Grazzi ħafna, Sur Banki. L-aħħar kelli mnur Verbalzi. Grazzi, l-ħidma fuq għat ta' regoli għadrittijiet ta' passagġeri għadha stant importanti. Nabba matriċina tal-Kommissjoni li t-sok tal-kampanja ta' informazzjoni għadrittijiet tal passagġeri sar 2014. Nattu pajri li f'din il-kampanja parteċipaw l-autoritet nazjonali u ċentri nazjonali kollha l-ħarsin tal-konsumatur bl-istess mod biex inwieġa pal bżonn ta' dawk in-nies mobilità ridotta nies u biex nagħtukom servizzi tal kompluta anke f'dak il-każ ta' eh, problemi gravi għal eh, l-vjaġġar għandu ikun hemm punt ta' informazzjoni għal dawn il-passiġġiera fl-ajruporti, fil-portijiet, fl-istazzjonijiet. Imbagħad hemm ċerta klawżuli abużivi wkoll fil-qasam tal-kontratti ta' trasport u min ikun qed jitrasportom blajru. Il għaliex il-biljetti jirdu jiġu użati kollha lem u lura f'ċerta każijiet għal dastan dan rridu li jkun hemm ħarsin sħiħ tal-passiġġiera. Vielen Dank, Frau Kollegin nach dem... Grazzi l Tikaw, onorevoli Pastkan. Grazzi ħafna. Jien xejn appoġġa din l-inizjattiva sabiex din leġiżlazzjoni tiġi estiża illi hija tajba trasport mhux possibbli nittrattaw b'din il-leġiżlazzjoni b'mod settorjali sabiex il-modi ta' trasport għaliex il-modi ta' trasport huma marbuta flimkien u bekk għandna nħarsu lejha mill-lat ta' utenza passiġġier. Jekk mod ta' trasport falli jista' jiġri lill passiġġier għandu jkun iżda possibbli li jkun hemm follow-up b'mezz differenti ta' trasport il-linji norma għandhom ikunu responsabbli għal fatt illi passaġġieri jasal minn A sa B għabbażi ta' regoli ta' trasport. Jekk l-operaturi ma jistawx jagħmlu dan, għandu jkun hemm kompens. Għaliex hekk ma jkunux intlaħqu drittijiet illi fil-fatt għandhom dettaljaw. Fin danka kollegi Paxka das catch Grazzi ħafna l sur Paxka u bekk konkludejna il-parti KHDI Komissarju Bivax. Onorevoli membri, nixtin ringrazzja l-rapporter, l-sur Baħ u l-membri tal-Komitat tal-ħidma tagħhom għad-drittijiet ta' passiġġieri fil-mezzi kollha ta' trasport. Sar dibattitu kostruttiv ta' memmeta l-Komissjoni prezentat żieda għal applikazzjoni iktar effettiva u koerenti ta' drittijiet tal-passiġġiera fil-mezzi kollha ta' trasport fil-komunikat tagħha fit-tmiem is-sena li għaddiet. Nixtieq nagħmel dawn il-kummenti dwar ir-rapport. Il-Komissjoni taqbel mal-miri għal konsolidazzjoni tal-qafas attwali f'regolament transmodali fil-medda medja. Ir-regolamenti anke dwar it-trasport marittimu għadir jisħol fis-saħam. il differenzi bejn il-mezzi trasport għadu importanti u l-konverġenza ta' drittijiet ta' passiġġieri sejjer ikun proċess progressiv. il komissjoni taqbel mal-ħolqien ta' formula ta' ilment għal kull mezz ta' trasport Diġà teżisti waħda l-avjazzjoni. il edha t tippjana li tiżviluppa formuli għal mezzi l-oħra li jikkonsidraw il-speċifikazzjonijiet tagħhom. Għana konxi wkoll tal-impatt illi ikolla il-falliment tal-linji tal-ajru fossom spanner u malev ikollhom impatt negattiv fuq il-passiġġieri u permezz ta' approċċ proattiv bażi ta' lozzi ta' informazzjoni u l-promozzjoni ta' biljetti bi prezzijiet imraħsa mill-linji tal-ajru oħra bħala salvataġġ. Neħtieġu soluzzjonijiet biex niżguraw li l-passiġġiera ma jitħallewx fl-ajruporti u jidnataw flushom lura mill-aktar fis possibbli s sant l-Unjoni Ewropea da tippjana li fit tmiem is-sena jkollha dawn is-soluzzjonijiet il-ġodda. U li ma jkunux dawn ta' natura leġislativa sabiex niżguraw implementazzjoni mill-aktar fis possibbli. Daħanet? Il-kwestjoni ta' trasparenza fl-affjazzjoni imma mula minn bitċi differenti ta' fos fost l-oħrajn. L-Air Service Regulation, Reglament dwar service tal-ajru, nixtieq ninforma lill-membri onorevoli din il ġizazzjoni bħalissa għaddejja minn reviżjoni biex niżguraw jekk għadux adekwat għall-għan oriġinali tagħha u jekk għandix issir reviżjoni. Il-Kommissjoni se tinforma lill-Parlament Ewropew bir-riżultati il-ħidma tal-Parlament Ewropew fil-qasam ta' drittijiet tal-passiġġieri tagħti gwida stewja lill kummissjoni b'mod partikolari fid-daw ta' reviżjoni li jmiss regolament għad-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru. Vielen Dank, Herr Kommissar Piebalgs. Die Aussprache. Grazie ħafna. Komissarju b'hekk bekk semmejna dibattitu il-votazzjoni ssir għada fis-sitta wkoll. Bekk semmejna l-aġenda tagħna għallum Tajjeb il nfakkarkom il laqgħa li minn sejra ssir għada nhar 23 ta' Ottubru it-tlieta ħanibdew fit-8 u nofs. U nibqgħu dejn sa' nofs.